biex jitneħħa l-immunità parlamentari tal-Onorevoli Rolanda Spaxas u dana fil-qafas ta' proċedura penali u skont il-regolament din it-talba u kol timbat l-Komitat tal-Affarijiet Ġuridiċi tal-Parlament li huwa kompetenti f'dan il-qasam. L-aħħar notifika.